għal-ħidma tagħhom kostruttiva fuq ir-rapport tijaj. Nishtiq anki nilqa il dobattitu konġunta lejla illi e, hija e, flimkien ma' riżoluzzjoni tal-Kummissjoni fuq l-10 inizjativi l-iktar importanti tagħhom biex aħna nkunu nistaw naqsu il-qat fl-Europa, rridu nħarsu lejn modi innovativi biex l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi biex toħloq ambjent biex tappoġġa n-negozji u tagħtihom fiduċja biex jinvestu u biex jikbru. Però dan ma jistax jiġri eh, għaspiża tal-saħħa eh, u tas-sikurezza tal-ħaddiema. Uh, Eh, u nixtieq niċċara dan il-punt qabel ma nimxu l-qoddim. L-ambizzjoni tiegħi hija mhux li naqsu l-protezzjoni u drittijiet tal-ħaddiema, imma li naqsu l-burokrazija billi namlu aktar sempliċi u namlu aktar faċli li wieħed jifhem u jimplementa regolamenti. U rridu inżidu l-sikurezza, rridu nħol u ambjent ta' regolamentazzjoni biex niproteġġu il-ħaddiema fl-istess ħin in-negozji jikbru u jagħmlu jagħmlu innovazzjonijiet u jħorqu joħolqu eh, impjegi. Diġà rajna pass fil-triq tajba eh, eh, fil-Business Act u anki fuq il-SME test, il-programm RIFIT u l-10 inizjativi principali illi identifikaw l-iktar ġijiet li fihom pis amministrativ għall-SMEs. Waqt illi niprovaw ninkludu l-opinjonijiet differenti eh, politiċi, irnexxinna nilħu bilanċ eh, ftejn fuq ħafna kwistjonijiet u daw jinkludu kif l-Istati membri jistaw jitejbu l-aċċess tal-finanza, jipromovu l intraprenditorialità u, u l eru ta' dan u bazati fuq il fat l-SMEs u l-mikroentrapriżi diġa jagħtu 9 miljon impik fis-settur privat fl-Unjoni Ewropea. U jienu nixti eh, infaħħar organizzazzjoni illi titkellem fissem l-SMEs, ċoħe il-Federazzjoni tal-Negozji Zar eh, fil-Renju Uniti għall-ikbar organizzazzjoni ta' negozji. Eh, jiena għandi għonek il-manifesto tagħhom għall-elezzjonijiet li ġejjin u ma esprima mod eccellenti da l-intraprenditorialità hija il-qalba ta' Europa ta' kompetizzjoni f'ekonomiji li qed jikbru. Hija ċitanti tispirana u hija sfida li wieħed jiftaħ il-negozji tiegħu jikkontribwixxi għall-ekonomija għal daqstant l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati membri jridu joħolqu kultura ta' intraprenditorialità biex in-negozji jibqgħu u jikbru u jibqgħu kompetittivi fil-suq tal-lum. E, fisser investiment fil-ħiliet u jizguraw illi liġi Eh, soċjali u tal-impjegi hija flessibbli eh, u hija maħluqa biex tgħin eh, il-negozji żgħar u ta' daqs medju. L-SMEs joħolqu 85% tal-impjegi u jimpjegaw żewġ terzi mill-impjegati irridu napplikaw dan il-prinċipju li wieħed għandu jagħmel small think small first. U rapporti għal dastant biex noħol u dan l-ambjent ospitabli għal eh, negozji joħloq ħafna oqsma eh, l-ispiża u l-komplessità ta' bidi ta' meta wieħed eh, joħloq negozju għanna nirfinaw, għanna namlu ħahjar l-intraprenditorialità eh, eh, hija problema illi ħafna eh, ċittadini li jixtiequ jkunu improprio li jaħdmu għar-rasom u ma jinqas illum li kienu qabel. Dawk illi kellhom il-viżjoni li jagħmlu dan il-pass issa ġew skoraġġati il-rapport inkludi anki aċċess għal kreditu l sm e l-SMEs, eh, mikrointraprizi u regolamentazzjoni. Flimkien ma 84 MPs oħrajn jiena għamilt, jiena prezentajt emenda li nittama li jintkom kolla tappoġġaw, l-emenda numru 2 Eh, li tisħaq fuq tendenza ta' negozji li eh, jishtiqu jkattru il-servizzi eh, fl-Europa. Jistaw jinħalqu 200.000 impik mux fir Unit biss ma f'parti toħra fl-Europa. Il-fatt li wieħed jista' jiftaħ negozju li hemm bżonn inqas żmien minn qabel biex wieħed ikun jista' jiftaħ negozju u kumpanija ekonomija. Eh, Il-Kummissjoni f'dan iż-żminijiet ħadet anki passi konkreti. Jiena nittama li kollegi appoġġaw dan ir-rapport bħala pass eh, tajjeb konkreti l qudiem biex noħolqu ambjent eh, iktar ospitabbli għal ħolqien tal-impjegi fl-Ewropa. U issa s surri kandu l-kelma. Iva, grazzi ħafna. Signora President, Kommissarju, Onorevoli Membri, l-ewel ħaġa, nishten ringrazzja l signora McIntyre ħafna ħafna għal fuq l-xulħol piegi u il-ħtieġa ta' din is-sija għanna ħafna nies barra minn impiegi u għanna u koll 10% ta' nuqqas ta' zazah li huma barra fl-impiegi, allura l-importanti għalina u għalina uħol u l-impiegi anka fis-settur tal-innovazzjoni u anka l-futur. Għalla għonek aħna jien nixtieq indur fuq il-Kummissarju Tajani u nir-ingrazzja ħafna tal-linjeda din l-inkjesta biex naraw x'inhuma ir-regoli tal-Unjoni Ewropea li qed joħolqu problemi u jxejnu l kumpaniji u li fil-fatt x'qed jiddistruġġi l-impjiegi fl-Unjoni Ewropea rridu nkunu ċari hemm ħafna regoli li fil-fatt qegħdin iwasslu għall-industrija biex tirriloka barra mill-Unjoni Ewropea. Rajna 8% tal-industrija li intilfet fl-Ewropa u aħna allura rridu nsaqsu għaliex l-impjiegi mhux qed jinħolqu fil-settur tal-industrija dan irridu nibdew sa mill-iskejja li rridu nagħmlu l-intrapriża u l-industrija aktar attraenti rridu naħdmluha possibbli biex in-nies u t-tfal tagħna jitalmu fuq xi tfisser li tkun qed taħdem mar rasek li xi tkun li jkollok l-intrapriża kif tagħmel ixxu id-dinja tan-negozju iżjed attraenti insomma. U meta biex meta jkunu jridu jieħdu l-ewwel impiegati tagħhom iridu jaraw forsi kollok xikultant kif għamina l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea titkun tkun avukat, titkun tkun gradwat fil-liġi biex tifhem x'inhuma il-regolamenti u l-liġijiet tal impiegi Allura għanna din ukoll mikroentrepriża li tkun tittoħloq l-ewwel impjiegi u li tiddaħħal l-ewwel impjegati. U persuna bħal din li tiftaħ negozju ħadd qed tiffaċċja diffikultajiet kbar. Allura il-leġiżlazzjoni li għandna rridu li ikollha valur miżjud għal ħolqien tal-impjegi u mhux fil-fatt tinfixklu l-impjagabilità u nuqqas impjiegi irridu naraw li konna l-impatt xajkun fuq l-SMI u rrid konna test dwar dan illi aħna palmanna il-Germania biex nassiguraw li regolamentazzjoni ma tfixkilx l-SMIs. L-iktar ħaġa importanti hija illi jkollna leġislazzjoni li għandha toħloq l-impjiegi eh, li huma impjiegi ta' natura futuristika li jħarsu lejn il-futur biex iż-żgħażagħ ukoll naraw kif jistgħu jiġu motivati. Per kif iż-żgħażagħ jibdew jaħsbu fuq x'tib ta' inċentivi jridu jinħolqu biex bekk in-nies eh, kollom eh, il-kuraġġ li jitlu fid-dinja ta' xogħol għal rashom. Unbad daw it-tip ta' nis jiniedu jiftħu kumpaniji u jidaxlu impiegati magħhom. U mhux noqogħdu joqogħdu jinkwitaw fuq responsabiltajiet legali, eccetera. In-nies għandhom ix-xejra illi, illi jitħawdu minħabba riski u minħabba responsabiltajiet legali fi istati Uniti tista' tibda ikollok startup faċilment u nis ma jkollhomx id-diffikultajiet hemmhekk kif għandna aħna biex jiftħu kumpaniji ġodda naħseb dak li eh, li jedna u interessanti ħafna nassiguraw illi il-kumpaniji fis fis-settur tal-kimika li għandhom problemi kbar meta konnet nistudjaw l smis rajna fuq il-fattur kollu fuq ix-xena kollha illi qed tkun għalja ħafna, komplikata ħafna u l smis sempliċement ma jistawx jaħdmu. Aħna ma nistawx neffordjaw illi dan ma jistawx jeffordjaw illi kollhom il-prodotti kollha tagħhom ikunu eh, approvati hemm ħafna eh, red tape, xogħol tal-karti u problemi amministrativi negattivi anka l-esportazzjoniet hemm problem, speċjalment meta niġu għal-VAT ħafna żmien biex ikollhom ir-returns tal-VAT imħalsalura lura rridu ntejbu wkoll eh, diversi eh, affarijiet bħal pereżempju VAT one stop shops u nassiguraw li l-liġijiet li għandna jkunu implementati kif suppost. U sorveljanza fuq is-suq irridu nassiguraw ruħna li konna dawn it-testijiet li kunu it-testijiet ta' bazi tal-SMEs. Għanna taħriġ vokazzjonali u kienem titjib u koll f'daħgħandu għandu xizemma regolamenti kienem titjib imma rridu namlu bizjet u nittamaw li l-Parlament li jmiss nassiguraw li kolna l-aħjar regolamenti għall-aħjar impiegi. Grazzi, Sur Rubik, imma qabel mandu fuq il-Sur Komissarju eh, mistoqsija blu dalik. Taċċetta mis-Sinjura Tikam? Tajjeb, is-Sinjura Tikam għandek il-kelma. Grazzi, Suċċe. Jien nixtieq insaqs li Sur Rubik il-fatt li fl-2009 kien hemm programm ta' kważi miljun biljun euro ġi adottat għall-SMEs. Wieħed mill għanijiet ta' dal-programm kien li noħol Olimpijegi għall-SMEs. Issa, nixtieqek tgħidilna jekk inti ħaġkont ta' dan il-programm u kemm l-impjiegi ġew maħluqa permezz ta' dan il-programm. Grazzi ħafna. Ħina tweġibak joġbok Grazzi ħafna, Signora Tikaw. Jien nemmen li speċjalment f'dak li għandu xaqsam li ib ma u li e IF u l-fondi Ewropew kien hemm ħafna proġetti tajbin u risk capitals garantiti għall SMEs u għamilha possibbli biex l-SMEs eh, ma jużawx il-kapital tagħhom però jingħatalhom ingħatawlhom selfijiet u dak kien taxprun importanti għalihom f'dak li għandu x'aqsam ma' kien hemm leverage effect ta' 25-30%. Kien allura dajur l-impigi jistgħu jiġu maħluqa minn dawn l-SMEs. Dan il-biljun euro li kienu li kienu eh, dedikati f'dan il-kamp mhumiex ħafna meta naraw il-fondi Ewropej dan ifisser li aħna ma nistgħux nużaw iżjed flus li issa intilfu permezz ta' Basil 2 fil-futur jridu nassiguraw li npoġġ nippumpjaw iżjed flus fl if illi intilfu permezz ta' Basil 2 Grazzi ħafna ħafna. Issa fisem il-Komissjoni, il-Komissarju Tajani, Sur President, Nixtieq ingrazzja anka lill-onorevoli membri u l-onorevoli Rubik speċjalment tal-li għamlita possibbli għalina biex nalqu il-leġislatura billi niddiskutu l-ekonomija reali u niddiskutu il-problemi ta' 23 miljon SMI li jirrappreżentaw eh, kolonna importanti ħafna fl-ekonomija tal-Ewropa. U din id-diskussjoni qed jiġi fit-tmiem xogħol jiebes li l-Komissjoni wetqet flimkien mal-Parlament u biex fl-axħar wasalna wkoll biex nikkonvinċu il-Kunsill il huwa importanti li natu l-Ewropa politika industrijali fil-linja politika industrijali kif ġara wkoll fl-okkażjoni tal-aħħar laqa tal-Kunsill. Dawn l huwa importanti ħafna anka fl-industrija imman mingħajr kif qal l-Onorevoli Rubik mingħajrhom ma jistgħux joħolqu waħidhom e, eh, impjiegi ġodda. Xirrid isir fl-opinjoni tiegħi? Sadattant, waħda mill-ostakli prinċipali rridu nsolvu huwa l-aċċess għas-suq intern. Irridu nagħmluha possibbli għall-SMEs tagħna illum huma 27% biss jirnexxilu jaħdmu barra mill-pajjiż tal-oriġini tagħhom 13% biss barra mill-Unjoni Ewropea. Allura rridu nagħtu iktar regoli sempliċi, liġijiet sempliċi u inneħħu kull tip ta' amministrazzjoni ta' eh, problemi amministrativi żejda illi ikunu ta' ostakli għall-SMIs biex jaħdmu. Id-dokument dwar il-ħolqim il-ġdid industrijali li ġi adottat mill-Kummissjoni u mbagħad ġie aċċettat mill-Kunsill jitkellem fuq tliet inizjattivi leġislattivi li l-Kummissjoni qiegħda Tieħud. biex aħna nagħtu iktar ħajja l-intraprizi biex nagħtu iktar awtorizzazzjoni għat tnaqqis ta' żminijiet għal problemi ta' natura legali. U issa d bil-programm bil li jismu Rifit biex naraw ukoll il-problemi li hemm u xi regolamenti li mhumiex jaħdmu tajjeb jew mhux tajjeb biżejjed. U ħriġna komunikazzjoni fil kif huma sejrin fuq l-inizjattivi biex bekk ikollna biex kunem hemm konsultazzjoni wkoll pubblika u riflessjoni fuq da suġġett biex dan il-programm rifit ikun jista ikollu scoreboard biex jiverifika l-affarijiet jimmonitoraġġa l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea f'dak li għandu xaqsam ma' eh, regolamenti iktar sempliċi u biex jagħmel affarijiet iktar faċli għall smis L-Onorevoli Rubik fakkar ukoll l-iktar għaxar punti importanti f'dak li għandu xaqsam ma' konsultazzjonijiet eh, pubblika li qed nagħmlu qed nitkellmu fuq l-ewwel waħda il-programm Reach li huwa fuq il-fuq fil-lista ħabbarna ambasċatur mbagħad tal-SMEs għall-Aġenzija Ewropea li għandu x'aqsam mar-Reach aċċettajna proposta ta' semplifikazzjoni għall istrument seba strumenti leġislativa mill-protection mil u bħalissa din naħdmu biex naħdmu biex kunem one-stop shop f'dak li għandu xaqsam mal-proċeduri għat transazzjonijiet bejn transkonfinali. Et ninkoraġiċu li l-istati membri u koll biex jaħdmu f'dan il-rigward, specialment biex ninsistu biex jihdu xsib l-SMEs f'dak li għandu xaqsam mal kollha ta' ambasċaturi tal-SMEs u l-istati membri innominaw eh, ambasċatur bħal dan biex bekk ikun jista' kollha jistgħu jaħdmu l koordinament tal-implementazzjoni ta' Small Business Businesses Act il-jiet taħt eh, il-gwida ta' direttur ġenerali tiegħi. Imma nixtieq profitta minn di diskussjoni biex infakkar ukoll l-istati membri għal koerenza li illi l-istati membri dejjem jagħmluha li huma fuq qudiemnet biex biex eh, jipproteġu l-SMEs imma mbagħad meta niġu għassiju no eh, eh, dejjem kulħadd joqgħod lura milli jieħu ċerti deċiżjonijiet. Mhux dejjem il-kliem ikun segwit mill-fatti, allura importanti li aħna naslu għal-fatti u mhux għal-kliem biss. Aċċess għal-kreditu wkoll għall-ewwel darba kif qedna il-bilanċ komunitarju hemm 150 biljun euro hemm biljuni oħra għal fond reġjonali u għana tnej zewġ biljuni u nofs għal pakket kozmik f'dak li għandu jxaqsam l smis u l-adazzjoni ta' dal-pakket huwa ukoll grazzi għal kollaborazzjoni li kien hemm l-aħħar snin bejn il-Parlament, il-Kummissjoni Ewropea, il komissjoni Ewropea u l-lejla nixtieq nirringrazzja wkoll dan il-Parlament tal-li tal aċċettat il-pożizzjoni tal komissjoni L-Onorevoli Rubik ukoll fakkar tul l-intervent tiegħu Eh, tkellimna fuq il-pjan eh, tazzjoni għall-autonomi li huma fil-fatt nies huma negozjati, negozjanti. Dan huwa eh, rapport importanti u għall-ewwel darba identifikajna l-professjonisti autonomi bħala nies tan-negozju, negozjanti u dawn huma autonomi fil-professjoni tagħhom u bekk dan huwa mod kif nistgħu nipparteċipaw il-koll biex aħna nitlu kollu biex jitlu kollu jagħmlu użu eh, fondi tal-SMEs. Allura, din hija innovazzjoni importanti li mixja eh, lejn eh, il-ħolqien ta' impjiegi. Issa l-applikazzjoni ta' direttiva ta' pagamenti di kont jibes ħafna anka ma' pajjiżi tal-oriġini, imma bekk iċ-ċittadini jkunu jistaw mhux ikollhom iċ-ċittadini jridu iħallsu t-taxxa imma l-istati membri jridu jagħtu eżempju u fi żmienijiet propizji kif fi żmien kif suppost jridu jħallsu ix-xogħol li ikollhom biex bekk min għandu jieħu mill-istati membri jieħu dak li ħaqqu fi żmien kif suppost. Allura ningrazzja l-Parlament biex qed nagħtu wkoll din l-għajnuna l-SMI sa sa iktar flus b'mod ta' malajr. Anka għandna aċċess għas swieq internazzjonali għal missjoni tal-tkabbir barra mill-Unjoni Ewropea anka il-ġewwa mill-Unjoni daw jistgħu jgħinu speċjalment fuq l smis b'mod eh, biex li ikunu jistaw jinternazzjonalizzaw li l lom infusom. Et nitkellmu fuq 13% tal-SMIs biss jaħdmu barra mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa żball kbir ħafna u għax ma jgħinx fil-produzzjoni tal-SMIs. Grazzi ħafna. Signore, The next speaker on our list. Il-kallim Rimis, jmiss u l-istatana huwa hija Sinjura Andreas, l-Onorevole Andreas Barea mux jgħat għawek, mela naddu għal l-Onorevoli Karin Kadenbach. Grazie ħafna, President Komissarju. Forsi nista inkompli fuq dak li qed inti u ngħid li aħna nilqaw l-aċċess għall-istrumenti finanzjari illi ħajamil aktar faċli għal dawn l-SMEs mill-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali aħna mhux biss imħasbin dwar l-intrapriżi imma dwar dawk kollha illi iħossu jew jixtiequ li għandhom l-intraprenditorjat eh, u għalhekk għandhom jirċievu il-fondi mill-fondi strutturali pereżempju dawn jistaw siru kem għal startups, kem għal networks u għandu jkollhom aċċess għal swieq ġodda u għal networks illi jeżistu u importanti illi nżommu f'moħħna illi mhux in-numru tal-startups li jgħod imma il-persuni illi huma kapaċi iwaqfu il negozju tagħhom eh, fl-ewwel ħames snin tal-impjek tagħhom, speċjalment f'din il qada illi qegħdin fija bħalissa fejn hawn ħafna għat um, u importanti li noħolqu dawn il-postijiet ta' xogħol eh, għanna namlu għafax nagħmluha faċli għalihom biex ikollhom dan l-aċċess. Grazzi ħafna. Fise il-gruppi politiċi eh, l-Onorevole Esajaha, President, Komissarju. Fil-PPE, l-intraprenditorjat huwa is sinsla tal-ekonomija tal-Europa u din hija xi ħaġa li għandha eh, tejn eh, fil-taxxi u tippromovi il-welfare. Aħna ħarisna lejn il-qafas u lejn il-programmi bħal eh, Small Business Act u l-Intraprenditorja tal-2020 U jekk inħarsu lejdan fuq livell nazzjonali naraw illi mhux il-finanzi kollha huma aċċessibbli għall smes fl-istati membri, kumpaniji żgħar bħal pereżempju eh, kiosks li bijaw ċertu tipi ta' ikel għandu jkollhom ukoll id-dritt li jagħmlu ċertu tal-bit għandna l-programm li jismu Rifit li huwa programm eċċellenti ħafna u um, it-twaqif ta' kumpanija għandha tkun iffaċilitata għandna nużaw il-prinċipju tal-one stop shop. Bħalissa għadna mill-kriżi u minkejja il-fatt illi għanna il-business angels, għanna il-venture capital u il-komplement xorta waħda is-self eh, huwa importanti ħafna għall-SMEs L-Onorevoli Debba Keris. Grazie ħafna, President. Dan eh, id-dibattitu huwa wieħed importanti ħafna għax l-SMEs huma importanti ħafna l-ekonomija tagħna. Jekk eh, nitkellmu mal-mexxejja tal-negozji dawn dejjem jitkellmu dwar l-istess affarijiet u eh, meta jiġu qudiem il parlamenti tolbuna illi ngħidu ċertu affarijiet l-istati membri fos dawn huwa it-taħriġ pereżempju, it-taħriġ biex wieħed anka jibda negozju ġdid għandna ħafna għad fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa bħalissa. Imma xorta waħda fċertu SMEs il-postijiet ta' xol mumiex mimlija, għalek rrit ikonna tqabbila ħjar tal-ħiliet ma' negozji Kustjoni oħra hija il-leġizlazzjoni, leġizlazzjoni li taddi anka minn dan il-Parlament u kif uh, din leġizlazzjoni tista' tgħin lill-SMEs mal-Kummissjoni aħna bnejna inizjattivi tajbin imma l-impatt għal SMEs mhux dejjem huwa adekwata. Imbagħad eh, hemm ukoll il-kustjoni tal-finanzi. Il-finanzi u l-finanzjar huwa importanti, jrid ikun hemm investiment mhux biss permezz tal-banek manka bl-investimenti u għalhekk irridu nassikuraw li jkun hemm il-finanzjara datat mill-banek imma wkoll tipi oħra ta' investimenti u finanzjar. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Naddu jisal onorvil Morvaj. 24-en vagyunk a teremben, kiemelkedően... Grazie, ħafna, Presidente qed nara li għaw ħafna interessati f'dan is-suġġett 24 membru għaw fil-kamra palissa. Qegħdin nitkellmu dwar l-SMEs, dwar il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. U um, nispera illi il-politiċi u dawk li jħdu deċiżjonijiet fl-Ungerija jirrealizzaw li dawn huma Eh, mhumiex diskussjoni differenti. Il-ħolqien tax-xogħol ma jfissirx illi l-Ungeriżi se jkollhom jaħdmu għal kumpaniji internazzjonali mingħajr ma jkollhom id-drittijiet u paga veru baxxa. Il-ħolqien tax-xogħol fil-fatt ifisser li aħna għandna nagħtu l poplu, l ċittadini id-dritt li jkollhom xogħol diċenti u dan kollu irid iseħħ biex l-Ungeriżi, ċittadini tal-Ungerija, ikunu jistaw eh, siru ċittadini bħal ċittadini oħra fl-Ewropa. Il-punt 24 ta' dan it-test isemmi il-possibilità li jeżisti għall intraprenditturi u il-fatt li dawn għandhom bżonn aktar informazzjoni dwar il-possibilitajiet tal-finanzjar għanna natu il-flus il-dawk li veru għandhom bżonnu. Grazie ħafna, jiddispjaċini, jgħet il-president imma għadin il-ħin għet jafas, tiġa għadin uh, tart u għallek għanibdow il-proċedura tal-KHDI u għanibdow bil-Sinjura um, uh, Monika Patajova, l-Onorevoli Patajova. President, Sinjuri, nixtieq nifraħ li rapporter għal-rapport eh, tiegħu li jiddiskrivi l-ambjent għal negozji fl-Ewropa u l-ħtiġa li wieħed jippromuovi l-intraprenditorjat fl-Ewropa jekk iridu niżviluppaw dan is-settur irridu naraw il-kundizzjonijiet tax-xogħol huma tajbin, il-kundizzjonijiet kollha huma tajbin u sfortunatament minħabba diffikultajiet finanzjari u ħafna burokrazija, ħafna mill-negozji ħossu li l-kondizjonijiet mhumiex tajbin l aċċess għall-informazzjoni u l-informazzjoni aġġornata u anka l aċċess għall-esperti u għall-ICT huwa importanti ħafna għall-intraprenditur u għalhekk li jiena dan proponi illi l-2017 għandha tkun is-sena tal-intraprendituri. Nixtieq nirringressa lil kollegi kollha tal-appoġġ tagħhom u nispera illi għada wara il-vot din il-proposta issir realtà fl-Ewropa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ruġa Tomasit. Para MP mill-Kroazja fejn il-klima, l-intraprenditorjat u il-negozji għaddit minn ħafna instabilità minħabba il-politika fiskali tal-gvern jina nappoġġa dan ir-rapport il-ċittadini tal kroazja raw l-erożjoni tal-ekonomija fil-waqt li semgħu ħafna diskors fuq it-kabbir Eh, minajr eh, eh, zida fl-infiq publiku. Dan il-rapport iġan nkun ottimista minħabba li anka nistaw naraw l-impat ħażin ta' żieda fit-taxxi. L-aċċess għal finanzi huwa importanti biex ikun hemm anka bidla f'pajjiżi nispera li m'għandumux ħafna għax ma baqax żmien għal Kroazja taxxi li hemm fuq il-ċittadini u fuq in-negozji iridu jispiċċaw. Fil Banjon. L-Onorevoli Filip Banjon. Minuta, grazzi ħafna President il-klima ekonomika titlob illi nħarsu birra li kif nistaw noħol u tkabbiru l-postijiet tax xogħol dan ir-rapport jagħmel kontribut sinifikanti għal dan il-brugno dibattitu. Għax jiffoka fuq l-importanza tal-intraprenditorjat, xi ħaġa li li ħafna nitkellem dwar u li għandha li li ngħid li għandha tidħol f'edukazzjoni għal dawn l-aħħar 20 sena anka l-ħol ta' ambjent tajjeb għal SMEs permezz tal-ħarsa lejn il-pis regolatorju li aħna qed nimponu fuqhom imma ix-xellugin ta' din il-Kamra qed jippruvaw ineħu ħafna mill-punti pożittivi ta' dan ir-rapport il-ħodor pereżempju ma jħossux li għandna nassikuraw illi s-sistema tal-edukazzjoni l eh, għanda eh, tafas fuq ċertu ħiliet u laqas eh, l-opportunitajiet tal-investiment fix-xogħol is-soċjalisti ma jħossux illi l-imsieħba soċjal għandhom ikunu taħt kontroll demokratiku, għanna nħarx l-Unjoni aktar effiċenti illi tara l aġenda timxi tajjeb u ndaħlu l-elementi pożittivi kollha li għaw f'dan ir-rapport. Bardzo dziękuję. Teraz... Grazie Hafna. L-Onorevoli Ransdorf. Eh, grazzi ħafna, President. Nixtieq eh, nistaqsil nistaqsi lill-Kummissarju Taljani biex jinformana meta jirġa jitkellem dwar l-istrumenti finanzjarji illi eh, jistaw jintużaw biex naqsu il-qabża li teżisti bej il-fatti li l-SMIs joħolqu 7% tal-postijiet ta' xogħol imma minnaħa l-oħra għandhom biss 4% tal- parti mill-fondi għal riċerka u l iżvilupp u jiena nħoss li hawnhekk għandna naraw illi insolvu din il-kontradizzjoni eh, innaqsu din il-lakuna Eh, ħafna drabi l-SMEs mandomx per eżempju teknoloġija tajba u jina nix inkun naf il-komissarju xjaħseb eh, dwar il-strumenti finanzjari għal dan ir-rigward. Grazie ħafna Nicole Sinclair għal minuta nofs, grazzi President. Jiena naqbel, eh, Jina nifraħ lill-Sinjura McIntyre l-rapport tagħha, l-isforzi tagħha u jiena naqbel magħha. Ix-xew dwar ix-xewqa tiegħi għal aktar suċess għal dawn il-kumpaniji żaru medju u l-kapaċità tagħhom li jħolqu l-posta xogħol fir-Renju Unit l-SMI joħolqu 43% tal-postijiet tax-xogħol li huwa ratio li ħafna però e, e, ma naqblux, ma naqbilx magħha fuq kif jista' jsir dan, e, qed tgħid li dan jista' jsir fil-Unjoni Ewropea permezz tal din il-perspettiva konservativa konservativa meta aħna morna f'Birmingham fl-2009 il-Federazzjoni tal-Negozji Żgħar fil-manifesto qalet jekk joġobkom niex iktar leġiżlazzjoni mill-Unjoni Ewropea naqsu mill-burokrazija. Sinjura eh, McIntyre ilek sentejn nofsa hawnhekk. Inti qed eh, eh, illi neħejt waħda mill-burokrazija u fil-fatt issemmit il-glowed gold plating u il-gvern konservativ fir renju Unit ma mel xej dwar il-gold plating u għalek għet jintilfu xol, xol fl-Europa, grazzi ħafna. L-Onorevole Salani biex nitolbu konkludi d-dibattitu. Grazzi, President, fil-qosar ħafna għax jidher għaw bil ġenerali dwar l-importanza illi aħna rridu nagħtu fis-snin li ġejjin lil dawn l-SMEs anka biex jelbu l-isfida tal-kriżi u anka biex jagħtu dan iċ-ċans għal postijiet ta' xogħol żgħażagħ. Nixtieq eh, ngħid dwar il-finanzi l-aċċess għal kreditu għal kumpaniji żaru medji aħna deċidejna illi e, nallokaw 150 biljun eh, euro għal dawn il, din industrija u mill-fondi reġjonali er- 40 eh, eh, biljun eh, minn Horizon 2020 u 2.5 biljon mill Cosmic. 20% ta' dawn għal SMEs. Mbatem u koll il-ġlida li għamilna fil-kozmi biex jikunem l-internazzjonalizzazzjoni ta' dawn l-SMEs fil-qasam ta' turizmu. Mbatem il-pakket il-kbir tal-Komissjoni Ewropea Eh, eh, flimkien mal eh, mal-Banka tal-Investiment Ewropew li flimkien mal-Kunsill fejn kultant jinħbow ir-responsabiltajiet semmow il-pajjiżi li jitkellmu dwar il-burokrazija imma mbagħad meta aħna nippruvaw naqsu l-burokrazija dawn il-pajjiżi stess li huma jiġġieldu kontra din il-burokrazija jiddefendu il-burokrazija, jiġifieri il-peace burokratiku. għalek il pakket huwa e, ostakolat fil-Kunsill għat iridu nibqgħu nimbuttaw biex naqilbu f'realtà din il-proposta il tal-Kummissjoni Ewropea illi e, bekk nkunu nistaw permessa l-proposta nappoġġjaw dawn l-SMEs din id-diskussjoni uriet kemm hemm eh, similaritajiet fil-Kummissjoni u fil-Parlament għal dan il-ħarsin tal-SMEs. Ma se noħorġu mill-kriżi jekk inħarsu biss lejn id-dejn pubbliku, ma jekk noħorġu mill-kriżi jekk aħna nkunu kapaċi nejnu l-ekonomija reali, niżviluppaw is-suq nimxu mal-linja bażika li hemm fit-trattat li hija l-ekonomija soċjali tas-suq fej l-ekonomija hija bistrument biex qed jagħmel politika soċjali. U nistaw namlu dan jekk inkomplu ngħinu is-suq intern u din il-politika industrijali, speċjalment l-SMEs, għax hekk biss nistgħu noħolqu postijiet ġodda tax-xogħol u ma nħallux il-kriżi kollha aktar impatti negattivi fuq is-soċjetà. Grazzi. Grazzi ħafna, komissarju. Issa, il sinjura l onorevole McIntyre għandan mikrofonu. mela smajna punti ewlenin f'dan id-dibattitu l-ewwel illi n-negozji speċjalment l-SMI siridu jkunu ikollhom il-knowledge, l-erfin, il-know-how u jkunu jafu kif jaċċessaw il-finanzi permess per eżempju tal-one-stop shops jew permess tal-web portals. It-tieni illi huwa importanti illi eh, jkun hemm din ir-rieda intraprenditorjali mill-bidunet, mill-iskola sal-università. U eh, l-Onorevoli Rubik nixtieq nirringrazzjak tal-qajjem dan il-punt Illi wieħed isir um, intraprenditur huwa xi ħaġa li wieħed irid jitgħallima. L-Onorevoli Panja Tavani ringrazzja tal-inizjattiva tagħha li l-Unjoni Ewropea jkollha din is-sena għall-intraprenditorjat. U anka l-Onorevoli Tomaxik eh, meta semma li nneħħu il-burokrazija biex il-kumpaniji tal-Kroazja wkoll ikun jistgħu jiżviluppaw. Il-Federazzjoni tan-Negozji żgħar għaltinna illi s-suq Ewropew bil-500 miljun um, klient huwa għatrenti ħafna dawn l-SMEs huwa fidejna bħala leġislaturi illi innaqsu mill-burokrazija u mill pizijiet fuq in-negozji. Jekk inti um, persuna li għandek negozju żgħir qed tagħmel ix-xogħol veru. U mbagħad trid tkun ukoll l-accountant, tkun l-avukat, tkun eh, l-HR fil axija Dawn l-affarijiet iridu naqsuhom biex in-negozjant ikun jista jaħdem fuq ir-rwol tiegħu li joħlo il-ġid li jikber u li jkun jista em, anka jimpjega aktar nies għalhekk jiena nħalli rapport fidejkom u nispera li nkunu kollha maqudin biex eh, naqsu l-burokrazija u nżidu l-opportunitajiet għan negozjanti biex dawn joħolqu l-postijiet tax-xogħol u biex il-kumpaniji tagħna jkunu jistgħu jiżviluppaw.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 Jutro. Mela, il-President jiskuża ruħu għada fis-sitta. Grazie President, jina xtaqt nistaqsik kem hemm eh, persuni li inti ma tajtomx il-mikrofonu fil-ħin tal DI, jiena dalodu ħriġt fil-5 u nofs, issa għaddit eh, saru l-10 ta' fil-axija u jiena naħseb dawk li xtaqu jitkellmu għandhom jitkellmu għax inti ħafna drabi inti eh, ikunaw l-ilment li ma jkunxaw bizet nies fil-kamra, imma mbagħad jekk ikunaw persuni fil-kamra biex jitkellmu fil DI, allura għandhom jina taw id-dritt li jitkellmu nix inkun naf kemm persuni li tħallu jitħallew barra. Kif um, eh, taf, onorevoli Kelly, ir-regoli hija li ħames kellima jistgħu jingħataw il-mikrofonu. Jina tajtom il-ħamsa minn disa. Inti ma konċ l-ewwel persuna taħt il-pepe li tlabt biex titkellem, għalhekk ma ddejtlikx il-mikrofonu. Issa ngħaddu għal diskorsi ta' minuta u naddu għal Sinjura Edith Bauer, l-Onorevoli Edith Bauer.